People seem to be in a very good mood this morning and I'm very happy to... Tidder li jintom ta' tajba dal-ħodu, kuntenta b'dan, pero forsi nistaw nitkellmu aktar tard u issa ngħaddu għall-aġenda tal-lum, iġifiri. L-ewwel net għandna l-abbozz tal-aġenda, dinija ir-rabba laqa tal-laqat konġunti Afko u Peti dwar it trasparenza tad diskussjoni leġislattiva tal-korpijiet preparatorji tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea il-abbozz għaddejnieh lill-membri taż żewġ kumitati jekk m'hemmx oġġezzjonijiet nistgħu nadottaw l-aġenda. M'hemm l-ebda oġġezzjonijiet mela l-aġenda hija adottata. Issa ngħaddu għall-approvazzjoni tal-minuti tal-laqa tal-24 ta' settembru. Nistgħu napprovawhom jekk m'hemmx oġġezzjonijiet ma jidhirx li għal każ allura adottati ngħaddu għalhekk għal votazzjoni. Nispera illi li diġà daħaltu l-kards tagħkom ġewwa il-magni jidher li huwa l-każ mela ngħaddu għal votazzjoni fuq l-inkjesta strateġika tal-Ombudsman fuq it trasparenza tad diskussjonijiet leġislattivi tal-Korpi Preparatorji tal-Kunsil tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapporter huwa Joe Lanen huwa fil-kamra le, probabbilment għadu ġej. Jana Tum hija presenti. Mela nistgħu nibdew. Emenda 20 favur, kontra, astensjonijiet għaddiet. Kompromess erba' favur, kontra, astensjonijiet għadda. Emenda 21. Le, ngħaddu issa għal kompromess 5 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 26 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 27 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 28 favur kontra astensjonijiet maddiċ 29 favur kontra astensjonijiet maddiċ kompromess 6 favur kontra astensjonijiet għadda emenda 33 favur kontra astensjonijiet maddiċ kompromess 7 favur kontra astensjonijiet għadda 37 favur kontra astensjonijiet maddiċ 38 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 42 favur anzi kompromess 8 tajt is-Sinjor President favur kontra astensjonijiet għadda irridu nivvotaw fuq it-tieni parti ta' emenda 41 favur kontra astensjonijiet maddiċ 42 favur kontra, astensjonijiet, maddiċ. 43 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 45 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 46 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. 47 favur, kontra, astensjonijiet, maddiċ. Kompromess 9 favur, kontra astensjonijiet għadda. Issa, emenda 11 ġiet irtirata, 51 favur kontra astensjonijiet, maddiċ 52 favur kontra astensjonijiet, maddiċ. Kompromess 10 favur kontra astensjonijiet għadda. 55 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 56 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 11 favur titu differifikaw, ok, niverifikaw 56. Votazzjoni għadha miftuħa issa nal L-emenda ġiet rifjutata kompromess 11 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 60 favur favur kontra astensjonijiet maddiċ 61 favur kontra nivverifikaw 61 Votazzjoni miftuħa għal verifika. Peter, favur kollox illum. Tajjeb ħafna. Votazzjoni magħluqa. M'għaddiex jiddispjaċini Peter. 62 favur kontra assenzjonijiet għaddit. Issa naddu għal emenda 64 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex kompromess 12 favur kontra astensjonijiet għadda 69 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex 70 favur kontra astensjonijiet m'għaddiex 71 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 72 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 13 favur kontra astensjonijiet għadda. 74 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 75 favur kontra astensjonijiet għaddiet 76 favur kontra astensjonijiet maddiċ 77 din ġiet tirtirata għalhekk naddu għal kompromess 14 favur kontra astensjonijiet għadda kompromess 15 favur kontra astensjoniet għadda kompromess 15 għadda Nadu issa għal 85 favur kontra astensjonijiet maddiċ 82 favur kontra astensjonijiet għaddiet 86 favur kontra astensjonijiet maddiċ 87 favur kontra astensjonijiet maddiċ 9 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Wieħed u design favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tnejn u design favur kontra astensjonijiet aħjar nivverifikaw tnejn u design. Qed nivverifikaw fuq tnejn u design naħseb li għaddit però aħjar nivverifikaw. Aħjar tindikaw il-votazzjoni b'mod iktar ċar. Tnejn u design. Nejnu design għaddiet. Però tridu tollu idejkom. Meta jiena naħseb li għaddiet għaliex ikun hemm xi żewġ idejn mollija, però kif nista' nkun naf jekk ma tindikawx? 93 favur kontra stensjonijiet m'għaddiex, design favur kontra stensjonijiet m'għaddiex. Dan huwa eżerċizzju tajjeb għal filgħodu ibdlu lid. Mija favur kontra astensjonijiet Mija wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet. tnejn favur kontra astensjonijiet maddiċ. 103 favur kontra astensjonijiet u erba favur kontra astensjonijiet u ħamsa favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess wieħed favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda wieħed favur kontra astensjonijiet għaddiet, tnejn favur kontra astensjonijiet maddiċ. Tlieta favur kontra astensjonijiet maddiċ. Ħamsa favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess 2 favur kontra astensjonijiet għadda. Emenda 8 favur kontra astensjonijiet maddiċt. 10 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Nax. favur kontra astensjonijiet maddiċ. Kompromess tlieta favur kontra astensjonijiet għadda. Ngħaddu għal emenda erba' favur kontra astensjonijiet maddiċ. 15 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 16 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 17 favur kontra astensjonijiet maddiċ. 18 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa nivvotaw fuq la bozza rapport kollu kemm hu votazzjoni elettronika, votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa. Dan huwa riżultat tajjeb ħafna. Nifirħu lir rapporters tagħna grazzi għall ħidma tajba tagħkom. Issa, Danuta. Għadna ma spiċċajniex. Għadna ma spiċċajniex u issa ser nisimgħu lill president tal- Kumitat Afko lil Danuta. Irrid ngħid illi nixtieq nirringrazzjakom għal kooperazzjoni tajba ħafna bejn iż-żewġ kumitati huwa minnu illi qatt ma kont flaqa konġunta meta anzi fejn il-presidenta il tal kumitat Afko ma kinitx involuta f'kollox. Però nirringrazzjakom. Żewġ kumitati li jaħdmu taħt regola 55 forsi eh, jista' jwassal għal xi problemi, però din il-kwistjoni jaqdet li zewċ komitati u li l partijiet lill partiti politiċi wkoll. Nirringrazzja għal dawk li kienu fil-laqgħa meta kellna l-presidenza Awstrijaka għax aħna hawnhekk qed nindirizzaw il-Kunsill hemm impenn min-naħa tal-Awstrija sabiex għall-inqas nibdew bir-riflessjoni u fil-Kunsill tqum kuxjenza dwar il-kwistjoni ta' trasparenza tajjeb illi qabel l-aħħar ta' terminu ninaqdu fuq dan u inħallu ftit ta' wirt impenn tal-istituzzjonijiet Ewropej li jkunu trasparenti bisħieħ sabiex in-nies jifhmu aħjar l-Ewropa permezz ta' din it-trasparenza. Grazzi ħafna lil Cecilia u grazzi lilkom ilkoll ta' din l-opportunità li naħdmu flimkien u nispera illi dawk li jkunu fil-kumitati fil-futur ikomplu b'din il-kooperazzjoni b'mod eżemplari. Grazzi ħafna, grazzi ħafna lilek Danuta u grazzi lil kulħadd il-kumitat tal-petizzjonijiet edha dmiru ħdimna mal-Kumitat Leġislattiv ta' AFCO mod tajjeb u għalek aħna iffaċilitajna leġiżlazzjoni tajba il-kooperazzjoni tal bejn il-presidenti tal-kumitati ma setex tkun aħjar, ġifir grazzi lilkom ilkoll u issa nagħtikom ftit minuti sabiex titilqu mill-kamra. Nixtieqilkom il-ġurnata tajba.